Mux il-kas, mela konfermati li l-mandat tagħhom validu. Roger Helmer għal li mux iktar membru tal-grupp tal-ICR u mill-5 ta' marzu din is-sena ser ikun membru tal-EFD. Issa, l-PPL, l-SND, l ICR, GUNGL, talbu għal nomini ta' membri ta' kumitati u delegazzjonijiet. L-lista ta' dan nominazzjonijiet ser tkun publikata fil-minuti tal-laqa tal-lum u jekk memx oġġezzjonijiet dawn in-nominazzjonijiet ser jiġu adottati. Nar l-erba taħt